Mr. Weiler, naħseb ma kienux eh, ma kienx hemm eh, interpretazzjoni qiegħda taħdem għax is-sistema nqatat kompletament. X'jekk il-kelmi se jerġa' jirrepeti? Ifang normalan. Mela, jekk jogħġbok tista' terġa' tibda Sinjura Holmeyer. Grazzi Sir sur Chair. jiena xtaqt eh, inkompli fuq il-mistoqsijiet dettalati li tress u mis-Sinjura Gressler. U nixtieq għamilt mistoqsija supplementari, kien hemm kienet mistoqsija x'kienu ċifri x'kienu ħajkunu ċifri sa l-31 ta' wissu dak li għandu xasama di commissioning of li du, aħna smajna fil-fat ammont ta' eh, kommenti differenti, pero mux tweġiba preċiza li xaħna ma nafux eżattament kemm intefa sa l-aħħar ta' l-aħħar ta' wisel. Urejna nersa nerġa' nressaq din mistoqsija. Direttur ġenerali, tista' tagħtina ċifra bil-miktub jekk jogħġbok? Iva, mela, dawk iċ-ċifri ser jinataw bil-miktub qabel il-laqa li għanna, laqa li mis. Għalix inkella direttur ġenerali ser ikun eh, jkollu jitparteċipa. Jekk joġbuk, direttur ġenerali, tixtieq. Ir-rapporter jekk joġbuk, tista' tikkonkludi. Sur Chair, Jina rrit nara fil-fat li aħna issa mannix eh, flaqa mallu għagġi ah, firina ser inkum ħanitkellem vera fil-qosor. l ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil eh, l-appoċ kollu li qed ninata fil-grupp tiegħi u anki messaġġ il kulħadd speċjalment il-Kunsill li dan il-Kumitat qed jappoġġa l-ewwel qari tal-Parlament. U dan ifisser li Jiena qiegħed f'sitwazzjoni diffiċli daqskemm il-President tal-Kunsill qiegħed. U għalhekk aħna rridu nissikrafikaw il-xulxin u fil-fatt din ser tkun verament kwistjoni diffiċli waqt il-konċiljazzjoni. Jiena nixtieq jikkarifika punt ġifiri li id-dibattitu f'dak li għandu xaqsa ma' kozludui, mux dibattitu bejn il-Parlament Ewropew u l-Bulgarija, Emmek eh, mannix dubju li aħna rridu nħarsu dan il-flus, dak li hu neċessarju, aħna nappoġġaw l-idea nappoġġaw dan l-obbligu, id-dibattitu huwa mixħut fuq il-fatt dwar l-istrumenti li ser nużaw biex inkun nistaw natu l-flus. U jina minix konvint li il-titlu propost mill-Kummissjoni huwa l-aħjar soluzzjoni. U ma naħsibx nistaw niproponu għaw nibba nisra nabdan il-mod, jek palissa, xan ħafna wis diffikultajiet, per nista nifem li memx zmin biex nqoddu nistennew għal-finanzjament, għalek aħna għanna messaċ komuni minnaħat tal-parlament, ġifiri li irridu nibdew b'dan il-finanzjament permezz ta' flessibilità. U di miex weda li aħna ser nużaw il-flessibilità għal erba snin. Ġin tkun ħaġa bla sens jiena nappoġġa il-kritika kollha dwar din is-soluzzjoni. Però aħna għandna problemi kbar u rridu nippruvaw dak li nsolvu Affa, niprofaw nsolvu dak li ju possibli, u mux għadu nsolvu il-problemi ta' snin ta' wara. Jena u kol smajt messagġi ferm interessanti minna ħat tal-kommissjoni u għandi bżonn diskussjoni personali fuq numru ta' punti, forsi waqt il-laqa jew inkella għada, sabiex jina ikolli stampa ċara, speċjalment għal ċertu messaġġi li rċevejt. Għax għal darbohra unek kena, kena eh, sorpriża, pero jina lest li niprova nifhem dak li smajt. Ma kienx ħaġa faċli però. U għalhekk f'dan l-istadju jiena naħseb dak kollox minna ħatijaj. Grazzi. Merci, monsieur le rapporteur. Grazzi, Sur Surjan. Grazzi, Direttur Ġenerali minna tal-Kommissjoni. Jiena naħseb li aħna kanna skambi ta' informazzjoni verament interessanti ġaddew satejn. Dan kien adegwat ħafna għal parlament, u speċjalment jkollna konċiljazzjoni pitadra. Qabel nalaq mela, għanna kwistjoni tal-kozlodui. Mela, l-aħħar ħaġa li jena l-konklużjoni sta' niġbet hawnhekk minn din il-problema u din l-esperjenza kollha i li aħna irridu nkunu verament attenti għal bażi legali. Irridu noqogħdu attenti li nevitaw li nidħlu f'xi limitazzjonijiet, speċjalment meta nippruw inħeġġu l-Unjoni biex tieħu azzjoni u tieħu azzjoni mħaffa lan tal-pjan tal-kupru kien biex jihu azzjoni f'waqta u biex ikunem kontratti, nibdew malajr, anki biex kunem tkabbir ekonomiku, attività ekonomika ta' malajr. Aħna lekk ridna nipruvaw induru lejn enerġiji ġodda u sorsa ta' enerġija sa' jekk aħna konna fassalna dan eh, f'termini aktar ċari Jiena naħseb li kien ikun il-każ fejn xat kien jgħid li jekk nalqu kollox l-dwi u nżommu l-impjant antik u milli u nġelu l-Bulgarija tamel użu minn enerġija nadiva dan bla dubju kien ikun fil-isfond tal-pjantar kupru, pero il-pjantar kupru ma ġiex infasab dan il-mod u għalhekk aħna qed ikollna noqogħdu nippruvaw nkun ħafna flessibbli hawnhekk. Għalhekk issa nissuġġerixxi li ngħaddu għal votazzjoni Is-sossjoni ta' votazzjoni hawnhekk għandha l-unur ta' sur Levodin eh, Levodin Dakwatras li huwa viċi-president tal-Parlament responsabbli għal bini u anki l-budget u jidispeċini tal-ħallejnik tistenna, pero aħna kienet ikonna diskussjoni għawnek li kienet ferm importanti u kienet ukoll diffiċli fi anfissa. U għalek sabiex ma noqċintawwal tajjeb li jissa naddu għal punt disa fil-agenda tagħna tal-lum li uh, it-trasferimenti għas servizzi l-oħrajn, għas sessjonijiet l-oħrajn jew inkella l-istituzzjoni toħrajn u rapporter huwa s-Sur Janusz Lewandowski u għalhekk aħna nistgħu natu bidu għal trasferiment eh, se 17 u s-Sur Lewandowski u s-Sur Boklox ser ikunu qegħdin jagħtuna l-opinjonijiet tagħhom. Ir-rapporter jekk jogħġbok. Grazzi, mela, qabel ma najdilkom xini din dan il-punt 17, nishtiq namel komment fuq punt 21, għax aħna rtirajna dan il-punt u din kienet parti mill-kontroversja tagħna war fl aħħar li kellna fejn aħna ridna nfasslu it-tfassil ta' laqat ta' gruppi li mhumiex politiċi minar l-użu ta' flus kien hemm laqat addizzjonali li ġew kanċellati qabel ma wkoll nkanċellaw din eh, nkanċellaw trasferiment kontroversjali ċe 21. Għalhekk m'għandniex bżonn appropriazzjonijiet addizzjonali għax il-grupp irriżenja mill-laqat tagħhom. U għalhekk aħna għandna biss ċe 17 u dan huwa il-Trefs One Building. Iġifieri il-bini Trefs wieħed dan huwa kollu ċar u s-sur kwadra sista jkonferma dan, pero aħna issa tawna il-permess minnaħat tal-borro biex nixtru spazju addizzjonali għal parlament u aħna għanna u koll il-permess għal finanzjament inġeniriku ta' dan il-ftajim, ġifiri dak li aħna nsejħu il-kera ta' 99 sena, ġifiri jisu tip ta' xirri għanna trasferiment ta' ownership u dan għandu kol isseħ kollu sal-2011. Mela, dan li huwa essenzjali ħafna pero aħna rridu nikkonċentraw fuq dimensjonijiet biss budgetari. B'dan il-mod aħna nkunu nistgħu nimxu l qudiem għaliex l-għażla tal-Kumitat Kobi kien dejjem li konna xiri jew kera jew kera ta' eh, xiri tal-kera u għanna qasu kol pis amministrativ budgetarju fil-ġejjini, pero hemm elementi oħra ta' dawn id-deċiżjoni u sur Bokrox ukoll jaf fuq din il-kwistjoni. Għaliex aħna nixtiequ nresqu deċizjoni fil-qafas tal-istrateġija sħiet tal-bini u mhux biss kas b'kas, strateġija kas b'kas. Għalhekk qabel konklużjoni nixtieq nitlibkom sur xra biex tagħti l-kelma lil persuni l-oħra involuti fid-diskussjoni ta' il-bini Trevs wieħed. Grazzi tas-sil, sur rapporter, Vice President, tixtieq titkellem issa? wara li smajt is-sur Bokrax? Grazzi tassew, jina naħseb li tajjeb li nisma l-membru tal-Kumitat tal-Budget ewwel qabel nitkellem. Mela sur Bokrox, jekk joġbok. Grazzi tassew, jina naqbel bisħiħ mal-sur Lewandowski li kwistjoni budgetari u ma marbuta ma kwistjoni li mhumiex budgetari. Pero xorta waħda minn kejja dan parti mill- Rakkomandazzjoni tiegħi ser tagħmel referenza għal finanzjament, ġifri mhux biss il-politika tal-bini biss. Jiena ser niddiskuti elementi oħra. Kif jiena bat itra lil kull membru distint tal-kumitat wara investigazzjonijiet estensivi nistanejt li il-Kumitat Kobu jista' jieħu deċiżjoni pożittiva fil-prinċipju li tista' jew m'għandix għalfejn tinvolvi trasferiment budgetarju per nerġa' niġi għal dan il-punt meta niddiskutu l-finanzjament. Però hemm numru ta' kwistjoni ta' għadhom pendenti, nista' nsemmi tlieta minnhom li jeħtiġu jkunu diskussi aktar fid dettall u jistgħu jiġu solvuti Svolvuti f'perjodu qasir ta' żmien u f'dak il-każ aħna nkunu nistgħu nagħmlu din it transazzjoni Id-deċiżjoni fil-prinċipju tista' toqgħod fuq żewġ fatturi importanti l-ewwel waħda u mhux ħanqgħod nitkellem ħafna fid-dettall, kulħadd jaf għalfejn għandna bżonn aktar spazju. L-oħra hija lokazzjoni eċċezzjonali ta' dan il-bini għaliex jinsab eżattament ħdejn dan l-istess bini li qegħdin fih. Hawnhekk element prinċipali u nixtieq niġbet l-attenzjoni ta' dak li għandhom xi għandi xi ngħid bħalissa li dan huwa nofs ta' bini enormi u nofs liħor u kol ser jimbiħ minna ftit ta' żmien ieħor. Ġifiri, aħna jista' jkollna situazzjoni fejn iż-żewġ naħat tal-bini jistgħu jiġu mixtrija bi prezz raġonevoli ma neskludix il-fatt li aħna nżommu ruħna aġġornati u naħtfuh dan il din it-tini parti tal-bini għaliex dan il-din it-tini parti tal-bini tista' tkun ħafna aħjar minn eh, min dak li ser nikru. Hemm daw it-tlet kwistjonijiet li għadhom eh, pendenti huma ferm importanti l-aħħar darba meta aħna iddiskutejna b'mod proviżorju din il-kwistjoni semmejt il-kwistjoni tal-asbestos li din għandha tinsab tkun element importanti ħafna għal partit tal-ħodor, però wkoll tinsab hija importanti għal ħafna eh, nies għax ilna nipressaw ħafna l-amministrazzjoni u l-ġimma wara nofsinhar aħna rċevejna dokument bil-fjamming ta' 17 il-paġna li iva rajnijom rajnieh dan id-dokument fl-axħar fil-weekend u sibna li il-bini fih l-asbestos u għalek inatuna din informazzjoni, pero għalkemm din il-kwistjoni hija komplessa għaliex jidher li il-pajpijiet u punti oħrajn eh, jista' dan l-asbestos jista' jitneħħa, però huwa minnu wkoll li l-asbestos jista' jinsab ukoll fl-istruttura tal-bini li ma tistax titneħħa u għalhekk bħala konsegwenza hemm responsabilità hawnhekk. U dan huwa element importanti għalkemm iċ-ċertifikat jgħid li il-konċentrazzjoni ta' fibri ta' asbestos fl-arja hija inqas mill-1000 metru kubiku minn kif inhu mfassal fil- konvenzjoni ta' WCO, ta' WHO, ġifiri mux ta' dannu għal saħħa tal-bnidem. Pero fi snin ġejjin, e, hemm ukoll obbligu li joħroġ fid-dokument li kull sena se jkun hemm obbligu li wieħed jagħmel kontroll ċfir f'dan ir-rigward il-Parlament għalmenu għandu jillimita il-responsabilta meta wieħed jixri bini. Ġifiri meta l-level tal-asbestos jola dan il- limitu massimu ta' ħarsin ta' s-saħħa kif nu mistqar il WHO dawk li jibijaw il-bini għalek għandhom jgħinuna nifinanzjaw il-cleanup, it-tindif, ġifiri u anki il- space addizzjonali meta jkun hemm bżonn li wieħed ineħħi nies mill-bini. Aħna wkoll napprezzaw dokumenti f'lingwi eżotiċi oħra għal darb'oħra. Mela, fuq kwistjoni oħra ma rċevejniex informazzjoni addizzjonali u għalhekk aħna ħossu li jekk membri tal-parlament jinformaw l-amministrazzjoni tagħhom f'dak il-każ inti jkollok toħloq kollox mill-ġdid. Għaliex eh, il-layout intern mhux tajjeb għall eh, mps però jekk wieħed irrid eh, imexxi l-offiċċji tiegħu hemmhekk, dak il-każ m'hemmx bżonn ta' rikostruzzjoni lix il-bini huwa tajjeb għal dan it-tip ta' tqassim. Ukoll hemm ukoll konsegwenzi finanzjari ta' manteniment ta' spejjes. Issa fl-aħħar però mhux l-inqas li ngħaddi għal punt ta' finanzjament li huwa wkoll importanti fl-opinjoni tiegħi. Neċessarment jiena ma naqbilx, però nifhem il-punt li sar issa l-politika tal-Parlament Ewropew jekk qed nifhem sew tajjeb jiena li nippreferu li nixtru aktar milli nikru Jiena naqbel miegħu dan il-punt, u nuqot noqgħod nidħol f'ħafna diskussjoni hawnhekk, pero meta aħna nagħmlu dan, huwa importanti li nieħdu konsiderazzjoni li l-ewwel ikollok talba ta' 7 miljun euro mill-budget tal-gvernijiet u mbagħad minħabba rikostrazzjoni ta' Plus Luxemburg Iva, it-talba kienet ta' 7 iċ-ċifra kienet ta' 7 miljun, jgħat ma din iċ-ċifra bil-miktub, però hija xnija li hija tingħat minn kull imkien, tistgħu tisimgħuha minn kull imkien. Mbagħad għandna ristrurazzjoni tal-assi tagħna. Għalhekk aħna wkoll irridu nħarsu lejn il- balance sheet tal-parlament aktar milli l-budget annwali, jiġifieri eja għalfej ma nix natu bidu għal din it-talba kontra dak li aħna nsibu fil- il-ġandu l-gvern Belġan un-bat għanna u kol leasehold ta' design sena dak il-kas un-bat aħna ma jkollniġ bżon namlu pjanijiet tant komplessi biex niksbu dan il-bini. Allura jena naħseb li dinija xaħġa li tatina aktar konfigurazzjoni sostenibli u Importanti wkoll għal kumitat distint biex għalmenu jkun jaf dwar dan. Però fuq kollox, fil-prinċipju nista' ngħid li jiena naqbel għawni, grazzi. Merci, euh, cher collègue. Grazzi ħafna, zis kollega, grazzi ħafna għax xogħol dettaljat li għamil sam il-bidu ta' dan id-dossier. Qabel mal jieħu kelma viċi president l-onorevoli Gajer. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich. Ähm, Grazie ħafna, Sur President. Fl-aħħar laqa, tkellimt dwar dan is-suġġett darba qabel, però tajab li nirrepet il-punti li kont ressaqt. Il-Parlament jippreferi jixtri iktar milli jikri u dini ħaġa tajba inti għandek prezzijiet dem iktar jolew fuq is-suq Naħseb illi għanna konna moħ aktar miftuħ, mux najdu d dejme kamenna nkomplu prosajrinek, għaxin kella tkunet eh, tordom rasek fil-ramel. Għandek ħafna bini illi huwa qalbejħ u Kuħat għandu ma meta jitkellem fuq 120 post ta' xogħol għal kull pajjiż, l-amministrazzjoni għandha tirrealizza illi għal 250 pożizzjoni li ġu ma tkabbir li jmiss, għandna jkollna immur nħarsu li din minn ponta ta' mniħirna. U kemm idea tajba li tixtri fid-dawl tal- situazzjoni tal-tsuq prezentament għaliex naħseb li xi kultant li tixri mhijiex xi ħaġa tagħmel sens speċjalment hawnhekk fil-Belġu. Issa, fuq kwestjoni oħra ma nafx trade unions din il-Kamra jaħsbu dwar is-saħħa tagħhom qed kemm fuq kwestjoni tal-asbestos, però mill-esperjenza tiegħi fil-Ġermanja naf li l azbestos iwa ħażin. Anke jekk ma jidhirx jista' jinfirex fl-arja wa ħażin għan-nies li għandhom jaħdmu ġo ċertu bini fejn għandek l-asbestos, l-asbestos ikkawża l-kanser. Issa jekk naraw il-perikli x'inhu ma rridu niċċaraw il-kristjani kollha marbuta ma' saħħa għaliex bini bl-asbestos ifisser tkun qed perikolu l-ħaddiema u mem soluzzjoni għal problema. Però għandna ninkludu dan ukoll fil spejjes għaliex hekk ħanneħu l-asbestos aħna għandna ninkludu wkoll il-prezz ta' tneħħija ta' dan l-asbestos issa fil-vot fil dan dal-kumitat jiena l-ewwel darba kont għajtu issa ħanerġa' nastieni fuq dal-punt partikolari. U din hija rakkomandazzjoni tiegħi għal kollegi mill-grupp politiku tiegħi. Il-Viċi President issa. Uh, thank you, thank you very much, Chairman. Grazzi, Sur President. Nirringrazzja wkoll il-membri tal-Kumitat tal-Budget għall-opinjoni tagħhom fuq dan id-dossier. Kif il-koll tafu, Il-Parlament Ewropew huwa taħt pressjoni kbira għal aktar spazju. U dan għal raġunijiet vari. Għanna trattat ta' Lisbona, illi fil-fatt se jkun qed jisforzana sabiex inżidu l-staff tagħna. Ħaj jiżdiedu wkoll in-numru ta' membri għalkemm bi ftit Dan kien l-ewwel pont. It-tieni pont il-statut il-ġdid ta' għaxtaqsa membri u assistenti għandna wkoll tkabbir imminenti u mhux. U għalhekk fl-istadju preżenti qegħdin nużaw kważi 100% tal-ispazju disponibli għalina. U dan ifisser illi għanna bżon aktar spazju fi żmien immedjat. Se jkun hemm ukoll xolijiet li rridu jissiru fċertu bini illi huma odma PHS jew ASP u għanna bżon spazju alternattiv sabiex nkunu nistgħu nakkomodaw in-nies li jaħdmu fil-bini li qed jissewwa. U għal daqstant jekk hemm opportunità illi nixtru bini viċin biżejjed tal-Parlament u li permetti kontinuità m'għandniex nitilfu opportunità bħal din. Ovvjament allokazzjoni ta' spazju ħad tkun ippjanata skont kriterji marbuta ma' effiċenza u l-użu illi ħanatu lil bini se jkun l-aktar appropjat sabiex nottimizzaw l-effiċenza. Ir-raġuni għalfej aħna nipreferu nixtru mill inikru nikru hija raġuni magħrufa tajjeb fostkom eh, titkellem fuq tfadil ta' flus fi żmien aktar twil, anka vantaġġi f'termini ta' taxxi u dan itina kontroll aktar tal-manager tal-bini taħt l-aspetti kollha. Il-kera ta' 99 sena bazla ta' xiri li għedim situazzjoni fejn ma nistawx naqdu nixrobini, għallek rindu nuru nużaw din is-sistema illi mill perspettiva ta' taxxija vantaġġuża wkoll. Il-bini trev wieħed ma fiħx asbestos kif kien iċ-ċertifikat mill-dispożizzjoni leġislativi li applikaw ta' jannar ta' din is-sena. Allura dan ifisser illi l-bini ma jwassalx għal riskju għal eh, saħħa tal-bnedmin waqt eh, xogħol, waqt sinijiet ta' xogħol, u dan kollu skont liġijiet marbuta ma' saħħa. Kif qal il-kellim ta' qabli apparti dan Sen kunu qed neżaminaw kol prezenza ta' asbestos regolarment u minn perspettiva prezenza ta' asbestos kollox huwa skont id-dispożizzjonijiet leġislattivi li japplikaw. suq tal proprjetà fil kwartier Ewropej fi Brussell mhux biss ma mars lura waqt kriżi ekonomika imma u ra xejrit pozittivi u dan raġunijiet ovvi. għax għandek domanda qawwija ħafna għal spazju fiżiku f'dan il-kwartier minħabba raġunijiet ovvi. Għal daqstant minn dil prespettiva l-evoluzzjoni tas-suq hija opportunità tajba ħafna li nixtru issa. Għaliex fis-snin oħra, et bassir kolla, kolla, et jajdunna illi l-prezz fi snin li ġejjin mux se jorħos imman si se jola. Għal daqstant, liħu gost nissa missur Evandowski, missur Bokrox, illi huma jaqblu ma l-buro illi din hija opportunità mill-perspettivi kollha il-prezz is-suq il-prezz fuq is-suq skont evalwazzjoni tal-esperti huwa wieħed ġust, wieħed raġonevoli. Għalhekk mill perspettiva ta' prezz u pożizzjoni tal-bini id-daqs huwa ta' aktar minn 7000 eh, metru kwadru, il-bini jinsab eh, f'kondizzjoni tajba, memx bżon ta' wis eh, eh, ħidma fiħ għal dak mendu xaqsam għadġornar u l-prezz kif għal sur Bokros sejkun ta' 22 eh, miljoni u nofs. Illi nisa nħalsu minn appropriazzjonijiet u il-bqija nistaw inħalsu 9.4 miljon minn rizervi ta' sena 2009, rizervi li mużajnix. Għal daqstant il- Buro ippreżenta qoddim dan il-Kumitat l-informazzjoni kollha fuq din il-kwistjoni propju f'Ottubru li għadru ġumma li għadda batna iktar informazzjoni għal daqsant il-buro jikkonsidra dan bħala opportunità unika. Illi ma nix nitilfu, Sur President, grazzi. Merci, Monsieur le vice president Madame Olmayer a demandé. Grazie, Sur Vice-President. E signora Olmayer umbat il-rapporter, sabiex jikonkludi. Grazie ħafna, Sur President. Jena u kol nemmen il-li ġust li aħna nishtru. Naqbel mal-kollega tiegħi soċjalista huwa tajjeb illi tixxi mhux tikri anke fil-situazzjoni preżenti. Jiena ċerta illi iva għandna bżonn aktar spazju, naħseb li dal-punt huwa wieħed li jagħmel ħafna sens u naħseb huwa tajjeb ħafna il-fatt li dan il-bini huwa viċin ħafna tal-Parlament Ewropew U fil-fat nistaw naqduħ faċilment mal-bini tal-parlament. Edin għawnek n-diskutu l-prezz, pero minna l-oħra kwet jista jissib. Bini, fil-vicin għanna nieħdu din l-opportunità. Issa però m'għandniex viżjoni ċara ta' kif se nimxu, m'għandniex pjan ċar Jina nħoss li wata sew meħtieġ fi żmien immedjat li konna stampa aktar ċara sabiex nkunu nafu x'inhi situazzjoni anke sabiex ikun staw nipjara għal-ġejjieni. Bla dubju però hemm bżonn li jkollna aktar spazju. Xaġa li tħassibni għal dak li għandu x'jaqsam l-asbestos mhux biss bezzani għal fini ta' saħħa imma hemm bżonn ukoll illi jisiru xogħlijiet u dawn jammontaw għal 0,5 miljoni għal conditioning u għattisħin li li jizdidu mal-prezz ta' xiri tal-propieta. F'pajjiżi jiena eċt il-problema tal-asbestos wara ħames snin dejna mill-bidu biex xogħlijiet eh, fil-bini u prezzijiet għolja. Mela l-urajja konna garanzija legali sabiex min ibiħ iħallas ukoll. U mhux jinjora l-fatt li hemm l su u jgħid issa problema tagħkom. billet nħassu 33% aktar minn prezz tas-suq irridu negozjaw miegħu, nitkellmu miegħu sabiex ikun hemm garanzija legali. Għaliex hekk anka l-istudju jgħid il-konċentrazzjoni ta' asbestos mhijiex għolja Jina però ngħid li nastejjer ta' bini li 10 snin wara minħabba l-użu tal-bini nnifsu tfaċċat sitwazzjoni fejn kellek l-asbestos fis-siment fil-pajpijiet u li kieku sar xogħol kif suppost fil-bidu problema bħal din kienet tiġevitata. jenaħt illi mżon nwaqqaw il-bini ta' sew iridu nużaw, jena ma naħsibx li din hija problema. U dan kollu ma jistax isir spess tal-Parlament Ewropew u ta' minna ħalla 16, jek kwestjoni kem xejn problematika l daqstant hawnhekk għandna wkoll ikonna garanzija legali. A favor l-akwist tal- proprjetà, però jiddispjaċini illi il-negozjati sfortunatament ma marrux kif suppost għal dak nuxaqsam trasparenza mal-parlament kif wieħed xtaq. Il-President, il grazzi Ingeborg issa. Għal dak li għandu xjaqsam l-azbestos, smajna l-istoria tal-azbestos fi Strasburgu, waqt l-axħar leġislatura għan kallum għanna punti illi għadhom pendenti. Għazbu fuq dak li għamilna fi Strasburgu. l istudio fjammin kħet jgħat li zewġ viċi-presidenti il-fjamik ma nafux tajjeb jiena pala lingwa ma madana kollu naħseb l-affarijiet kienu ċari bizzejiet. ċem għal dak xaqsam marġini għal negozjar. U xanna pala garanzija l-asbestos u did darba il-garanziji huma anqas kontroversi minn dak ta' Strasburgu? il-kwestjoni legali fi Strasburgu għadu miftuħa, għal daqsan xaqt inkun naf, għax punt pal dan ifarraġni, xtaqt li tassew ikkolna impen ċar. Niftakar biza kbira jien dak illi intqal mill-onorevoli onesta fejt kellem fuq asbestos mhux perikolus. Wara ftit indunajna li l-asbestos kien perikolus, un perikolus mhux ħażin. Merci, bon monsieur. Grazzi, is-Sur Gajer, un bat nwaqaf id-diskussjoni hawnhekk għaliex għatanna ħafna x'nagħmlu, Sur Gajer. Mistoqsija sempliċi għal viċe President. Li ma servejet jistudja dak nu xasam l evaluazzjoni tijaw il prezza propieta etziola fil-kwartier Ewropew. Riċerka tijaj turi fil-fat bil-kontra. Bien, je vous remercie. Monsieur le, monsieur le rapporteur. Rapporteur, jek jozbu. Wara din il-diskussjoni x'tissuġġerixxi. Iva. L-affarijiet qegħdin hekk. Għandna deċiżjoni mill-buro illi tres f f'ġunju. Hija pożittiva l modell u għaxxiri dan iż-żmien ukoll it-bassir għal dak li għandu x'jaqsam il-proprjetà ta' Brussel kien kemm xejn differenti minn dak tal-lum. Madana kollu, il-modell, inġinerija finanzjarja u x-xiri binna fuq level ta' buro. Responsabilità tagħna ili namlu valutazzjoni għad dimensjoni budgetarja ta' deċiżjoni. Fid-dawl ta' riservi li għaw fil-Kamra, fil-prinċipju kullħat huwa favur li nixxu spazju ġdid għal-Parlament Ewropew bi prezz raġonevoli rizervi. ġejjin mill-lezzjoni tlenimna fi Strasburgu dwar l azbestos u kol għana paragun iktar sviluppat għal modelli ta' inġinirija finanzjarja bejn xiri u l-kiri. Għandhom xasmu kol ma l-izvilup tal-krizi fuq is-so, aħna rridu nieħdu l-aħħar deċiżjoni. L-aħħar ġejja hija fl-ewwel ta' Diċembru kien issejr żball. U bil-miktub għandna nistennew aktar spjegazzjonijiet. Nista' nipprepara aktar mistoqsijiet Pero jider il-klima hija klima favorevoli. Pero hemm bżonn aktar ponti ta' kjarifika. Grazzi. Je vous remercie. Euh, Monsieur Bokros, Madame Durand, et puis on conclut. Grazzi, Sur Bokros, un bat il-Sinjura Durand, un bat nifu għamek. Grazzi ħafna, il osor ħafna. Blaktar moċċar għat li fil-prinċipju jina favur li nixtru dan il-bini Għal daqstant m'għandux ikun hemm nuqqas taftejm dwar dan il-punt. Madana kollu xtaqt nisħaqa benefiċċju tal-Kumitat kollu illi mhuwiex tajjeb illi konna informazzjoni illi tasal biss wara pressjoni, pressjoni u aktar pressjoni. Il-Viċi President l-lum għal illi il-bini ma fiħx asbestos. Din mhix verità. Mhuwiex veru dan. sigur ta' għamem, jek tħares lejn dokument bil-fjamming, aħna għamilna valutazzjoni ta' dan dokument, l darba darba meta tlabna dan, wasal bil-mod ħafna. Meta wasal rajna illi ċertu dettalji kienu nieqsa. Il-paġni nieqsa waslu l-lum flasha. Imbagħad skoprejna illi hemm riskju qawwi. Hemm modi differenti kif nittrattaw dan il-punt għal darba ħna nirrepeti dan il-punt ma stoqs noqat nibbombardi dan il-proġett ta' xiri però huwa essenzjali li dan il-komitat jiżgura illi il-punti dwar sigurtà tal-bini ikun inklużi fid-dokument legali illi għandu jitqassam u b'konsegwenza jissa jew ma jkollux eh, impatt fuq il-prezz jew il-prezz ta' rikostruzzjoni, eċetera, eċetera. U għal daqstant naħseb li sfortunatament memx lok fejn nħarsu lejn implikazzjoni finanzjari minn ma noqogħdu nasbu fuq affarijiet oħrajn. M'għandniex għażla ħlif nikkonċentraw fuq dawn l-aspetti kollha fl-istess ħin. Nistgħu niċċaraw dawn il-kwistjonijiet pendenti malajke mistajkun jista' jkun fuq dan naqbal ma' Sur Lewandowski illi dan il- dawn il-punti kollha pendenti staw jiġu indirizzati fil-jiem li ġejjin biex ikonna votazzjoni fl ta' Diċembru. Grazzi ħafna Sinjura Duram. Grazzi ħafna malaj malajr. Qed nisma' mistoqsijiet u anka punti leġittimi fl-opinjoni tiegħi huwa Ovvju li għed jistaqsi mistoqsijiet dwar asbestos u problemi oħra. Nasib dan kollu għal leġittimu. Irċevejna ħafna risposti, mod partikolari dwar l-ispazju. Tkellimna ħafna dwar dan fedan il buru Huwa diffiċli għaliex għandek ħafna postijiet ta' xogħol li korrispondu għal spazju speċifiku diffiċi tajdu dan nafuwa il il-postijiet ħafna drabi u ma postijiet li ċal għandek staġers għandek nies li jkunu hawn jum jew tnej fil-ġimgħa. Għal daqstan dan ifisser li għandna nkunu dejjem aktar flessibbli. U wkoll namlu simulazzjonijiet u mhux xogħol preċiż għal kull metru kwadru. Il-prezz tas-suq l-istudju li juri li hemm uffiċċji vojta fi Brussel u li għajdunna mhuwiex waqtu li nixxu issa Iva veru, għaw uffiċċju vojta fi Brussel, imma n-garanti l-kom li fil-kwartier Ewropew il-prezz kem jekk taqablu ma' metru kwadru u anka l-kull uffiċċju qed jizdit u ħajkompli jiżdied. U allura f'dan is-sens sens l-intenzjoni li jkollna proprjetà hija intenzjoni sabiex nillimitaw fi żmien twil l-ispejjeż għal budget tagħna l-ispejjeż tal-Parlament Ewropew għal dak nixaqsam l-asbestos nispera li konna punti illi farġuna u jiċċaraw il-punti pendenti. Għaliex ovvja li aħna traumatizzati. Jina għadni nasal dal-parlament imma naf li perikli ċari marbuta mal-asbestos nimtama illi konna risposti veru li rapport wasal kemm xejn tard, pero grazzi tal-li sebtuħ. Eh, sibtu ħin sabiex tanalizzaw xtaqt punto neċar dawn il-punti sabiex dan il-proġett jimxi kif suppost plaqwa garanzija li nal-kol. Grazzi. Madame Durand. Grazzi ħafna. Signora Durand. Mili dan intista taqra il-fjammink il-Viċi President għal darboħra. Grazzi, Sur President, dwar il-prezz. il-valur venal huwa ta' 22.6 miljun euro. Imma dan għandu jizdid bil-liġi ma' premium ta' 33% u aktar sabiex jirrifletti li proprietarju mhux qed ibih permezz ta' irkant pubbliku. Għal daqstant, il venal huwa ħaġa imma billi mhuwiex qed jimbiħ permezz tal kant pubbliku skont il-liġi, il-prezz għandu jiżdied bi 33%. Dan joħodna allura għal valur ta' 30 miljon euro u xaħġa iktar li huwa l-prezz reali tas-suq. Il-prezz għal laqsant mhuwiex kontra dak li jiddetta s-suq imma huwa skont il-marġini tal-prezz tas-suq. Is-suq tal-proprjetà fil-kwartier Ewropew fi Brussell skont l-informazzjoni li ksibna, informazzjoni li ksibna minn professjonisti fis-settur, jindika illi hemm nifs ġdid fl-attività fit-tieni kwarta din is-sena. U rajna wkoll żita fil-prezzijiet. Sa 6% f'ċertu każijiet fil-fatt. Għalhekk m'għandna l-ebda xejrit negattivi fil-prezz, għalmenu fi Ewropea fi Brussella li domanda għada domanda għolja ħafna. Issa dwar l-asbestos. Skont dispożizzjonijiet leġislattivi applikabli il-bini jikkwalifika bħala e, sigur mill għat asbestos. Iġveri asbestos li hemm jista' jitneħħa faċilment u ħajitneħħa bl-aktar mod faċli u asbestos li jinsab maqbut huwa maqbud tal-imot li konċentrazzjoni fl-arja huwa aktar bax mill-limitu permess mill-liġi dwar is-saħħa. Din is-sitwazzjoni llum. Apparti dan, Sur President, għandna wkoll skadenza. L-skadenza hija 30 ta' Novembru. Jekk aħna ma nirrispondux b'mod definittiv lil proprjetarju qabel it-30 ta' Novembru, se nkunu tlifna din l-opportunità. Għalhekk sfortunatament jekk tkomplu tipposponu di kwistjoni sal-ewwel ta' Diċembru, nispiċċaw nkunu qegħdin nippreġudikaw eh, dan il-proġett. Grazzi. Bien. Euh, je vous remercie. Donc, euh, monsieur le... Grazie. Rapporteur, inti tajta proposta, għandek tatina proposta. Iva, fil-fat din hija Iva kondizjonali għal din it-transazzjoni u tista' tiġi trasmessa lil eh, din il-kumpanija pubblika li qegħdin nixtru minn għandha. Installments li jridu jitħallsu sal ħar ta' Novembru U jekk ikun hemm ġurnata tard, din tkun ġurnata tard ma naħsibx li l-ftehim ser ser jaqa'. Il voting għandu jissir minkejja kull riserva. Dawn huma revenues assenjati mill-Gvern Belġan u l-bilanċ ġej mill-Building Reserve. Però kien hemm xi riservi però f'atmosfera pozittiva rridu nkunu ċari b'dawn eh, ta' dawn ir-riservi li ġew risposti iżda mhux kollha mill-President. Iva hemm kondizzjonalità għal bejjieħ u l-votazzjoni ssir fl-ewwel ta' Diċembru, però ovvjament sur President tista' tirranġa li jsir il-votazzjoni malajr permezz din ir-rekomendazzjoni. Grazzi ħafna Salvador. Iva, President, jekk id-data hija 30 ta' Novembru, allura eh, l-ewwel ta' Diċembru ma tkunx eh, fil eh, data ta' skadenza ġewwa Brussell, Pariġi u Madrid aħna qegħdin nivvutaw fl-ewwel meta il-data ta' skadenza hija fit-30 ta' Novembru, allura din hija sitwazzjoni legali differenti, għallaqstant stant jiena nippreferi nivvota fuq illum. lum aktar mill-li nistenna unbat ikolli ikonna nerġaw naqtu data oħra eh, jew immorru li l-in mid-deadline kif qed il-President. Tajjeb, il-President ikjoġbok? Iva, is-sitwazzjoni hija ċara fir-rigward tal-market price u wkoll evoluzjoni tas-suq, però L-unika punt li jena nħoss li għajjem xi dubji f'ċertu ċertu membri ta' dan il-kumitat hija l-kwistjoni tal-asbestos u kif għedtilkom jiena naħseb li nistaw nixtru il-bini jekk din tkun konformi ma' leġizlazzjonijiet tas-saħħa mod partikolari fil-gwar tal-asbestos. Dan din hija l-informazzjoni li nista' nofrilkom. Hija iva mhux ta' periklu fi rigward l-asbestos kont dispożizzjonijiet legali li bħalissa qegħdin fis ġew għall belġu Dan huwa dak li nista' ngħidilkom għal daqstant jiena nitlabkom li ehm, tajdu iva fi rigward ta' dan ix-xogħol għaliex it-30 ta' Novembru hija id-data ta' skadenza u jekk intom ser terdu li se tivvutaw fl-ewwel ta' Diċembru, allura jisna nkunu qed ngħidu li ser nitilfu din l-opportunità. Ir-rapporter jekk jogħġbok. <coughs> Bħala koordinatur jina jkolli nistenna sa' kemm jitkellem il-President, però nixtieq ngħid li aħna nistgħu niddeċiedu llum fuq il-kondizzjoni li qabel it-30 ta' Novembru aħna nirċievu spjegazzjoni bil-miktub fir rigward ta' l-asbestos u l-liabilities potenzjali li hemm. Daqsant inkunu qed indawru bil-kontra dawn il-kondizzjonijiet. Naħseb li hemm bżonn nibdew issa, għandna bżon nifqu issa. Ilna naħdmu fuq dan għal sija u nofs. Dan huwa qed nitkellmu dwar 30 miljun euro li hija ftit minn 36 biljun euro għal daqstan dak li ser nagħmel s ngħaddi il-permess rapporter biex kun nistgħu ngħaddu eh, ngħidu iva għal biex bekk fit-30 ta' novembru il-biro ikun diġa tagħna l-ispeċifikazzjonijiet kollha kif qed jitolbu ir-rapporters fuq il-kalkolu tal-prezz u fuq il-kwissjoni tal-asbestos. Min huwa favur ta' din il-proposta? Kieġobkom? Min huwa kontra? Għaw xi astenzjonijiet? Iva, Serbakov, Sastenzjoni, Gruppi eh, grupp ta' Soċjalisti, il-Gwi, ta' ħafna, maġġoranza, favur, għal stant id-deċidejna. Tajjeb, issa il-ħinet jafas. Nistaw, mm, mafqulħin ħin fuq ċertu kwistjonijiet Għalla stant issa ser nadu punt sitta jew nerġaw nerġaw nadu malajr kemm jista' jkun punt sitta li huwa abbosta opinjoni minn il-Kumitat tal-Budget għal ehm, kummerċ internazzjonali. Dan huwa l-regolamentazzjoni tal konsil fuq strument finanzjarju għal kooperazzjoni ma' pajjiżi industrializzati. Aħna diskutejna dan il-ġimgħa l-oħra. Jiena il rapporter U aħna rċivejna emenda. Emenda numru erba. li zidnija ma' emenda numru tlieta. Jiena ktibt din l-emenda. stanti għaw nivvotaw fuq l-emendi. Emenda numru 1 dawk favur. Rapporteru għaw favur. Jiena ġifiri. Grazzi. Kontra. Min ser imur kontrija? Le, mawċ astenzjonijiet lanqas tajjeb ġiet adottata emenda numru 2. U dak favur. Kontra, nistess maġġoranza, astenzjonijiet. Tajjeb, għaddiet. Numru 3, nistess maġġoranza dak favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda numru 4. Is-sur tas-sur Gualtieri. Jiena minix favur għaliex din miex konformi mal pożizzjoni li jittieħdet mill-Kumitat tal-Budget dawk favur. Il-ħbib tagħna soċjalisti huma favur, allura naħseb li ser jkollna noddu hawnhekk irid naraw min. Tajjeb. 14, tajja bizzejet, 15. Daw kontra. Tajjeb, 20 u astenzjoni wahda. Liberali qed jastjen Allura hemm maġġoranza kontra dan, ġifieri din taqa' Issa dwar l-opinjoni kollha kemm hi dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Tajjeb, din għaddiet, grazzi. U nistgħu ngħaddu għal punt seba. Is-Sena Ewropea għal volontarjat. Aħna għandna abbozz ta' opinjoni minant Barbara Matera L-istess ħaġa u hekk, aħna ddiskutejna dan kolli l-aħħar darba għal nistaw nistgħu naraw l-emendi, nanalizzaw l-emendi. Emenda numru 7 mis-Sinjura Balzani. Xin l-opinjoni ta' rapporter dwar dan? Mandiġ il-voting table ta' rapporter għawek, għal-rapporter. Iva, għawni. Tajja, rapporter, il-rapporterja kontra. Qabel ma naddu għal votazzjoni sur President xtaqt ngħid ħaġa waħda. Għanna kandu xassam dal-proġett eh, xtaqt nitkellem fuq żewġ punti. L-ewwel dwar iż-żieda tal-ċifra illi natat mill-Kummissjoni u anka dwar il-persentaġġ ta' kofinanzjament. Dwar l-ewwel punt l-Kommissjoni e preveti 3 miljon euro għal azzjoni ta' preparazzjoni fil-2010 fil-waqt li 6 miljon euro huma ħajkunu dedikati għall azzjonijiet ta' sena ta' volontarjat ġifiri fil-2011. Issa kif kifat fil-laqat qabel tal-Kumitat tal-Budget jiena kont qed nipproponi żieda fiċ-ċifra tal-Kommissjoni u anka Ksibt il-konsens minn kollegi oħrajn minn gruppi politiċi oħrajn. Pal-kas tal-grupp ta' soċjalisti, għalda stand xtaqt niproponi minn da' orali li eh, jitlob zida ta' ċifru minn 6 miljon euro għal 8 miljon euro. U għadak għandu xjaqsam issa tini punt. Xtaqt nirtira zewċ emendi numru 5 u 6 dwar it-naqis fil-percentaċ ta' kofinanzjament minn 80% għal 65%. U fuq dan jaqblu kol il-rapporter, eh, jaqblu kol miegħu rapporter tal-Komitat tal-Kultura. Daw kienu punti li xaqt nessa. Madame le rapporteur, donc, les amendements. Grazie ħafna, il-rapporter, tajab ħafna ġifiri għamendi 5 ġawir tirati. U qed nifhem ukoll li għal-amenda numru 10 inti ser tatina amenda orali biex nitilaw għal 8 miljuni. Tajjeb, ġifiri, dan kollu pal l għana jina serniħu l-amendi kolla li fadal fl-ordni taħħom ġifri artiklu 2 paragrafu 3 amenda 8 minn s senjura Balzani il-rapporterja kontra dak favur tajjeb jew noddu Iva, il-xelluk jidru favur, 13 favur daw kontra. Naħseb li hemm iktar kontra. Astenzjonijiet? M'hemmx astenzjonijiet. Allura taqa. Emenda disa. Sinjura Balzan l-istess situazzjoni rapporteru huwa kontra. Dawk favur, l-istess maġġoranza, dawk kontra, nasab l-istess situazzjoni. Ġifiri maddiċ. Emenda numru 10. L-emenda orali minn antisinjura Matera. Għal sant nasab li ser ikon tal favur hawnhekk dawk favur. Tajjeb, kontra? Wieħed kontra. Għaw xi stanzjonijiet? Allura din ġiet adottata għanna stentjoni wahda jiva. Għaddiet Blemenda ta' Sinjura Matera. Numru tlieta, dawk favur, kontra, tajja, grazzi. Numru erba. Abbozz amenda, dawk favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. 5 u 6 artirajnijom u ser immorru l-ura għal l-emendi ta' Sinjura Balzani. Nistaw nintu votazzjoni blok, votazzjoni l blok fuqhom, ġifiri 11, 12, 13 u 7 dawk favur. Nistess maġġoranza palma kienna qabel daw kontra, Ġifiri dan dinja zona kontra eh, Sinja Balzani tajja pastenzjonijiet ma ddewx f'dan il-block vote. Issa fuq ir-riżoluzzjoni eh, ta' l post leġislattiv għandna paragrafu ġdid wieħed Għamenda u wieħed mir-rapporter dawk favur kontra Ix-xalluk huwa kontra, astenzjonijiet l-istess tip ta' maġġoranza. Numru 2 dawk favur. Din hija maġġoranza differenti dawk kontra, astenzjonijiet. Iġifiri dawn għaddew u fuq uh, l-amenda ta' draft resolution min kon, minu kontra persona waħda biss, stanzjonijiet, grazzi ħafna, grazzi ħafna l-Sinjora Matera, għanna l-unanimità imma wieħed inqas. Il-Komitat tal-Kultura ser jivvota fi 23 ta' Novembru u aħna ser nivvotaw fl-14 u fi 17 ta' Deċembru waqt il-plenarja nringrazzja ħafna l-rapporter. U issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 8. Il-Sinjura Hawk fuq uh, e, trasferimenti. Signor Jutta Hawk, joġbok. Iva, kienem Iva xie trasferimenti, ftit trasferimenti oħrajn li kienu tħallew minn dak li kena qabel oħrajn ma u ma ġodda. Ejja nibdew b'dak li ġara l-ġimgħa l-oħra dik ta' qabel kienem trasferiment transfer 35 dwar Shanghai u l-involviment tal-Unjoni Ewropea fil-esibizzjoni dinija ta' Shanghai. Waqt l-aħħar laqgħa tal-kumitat aħna saqsejna ħafna domandi. U fil-fatt aħna kemma risposta ta' ħames paġni minnaħa tal-Kummissjoni għad-domandi tagħna. Jiena sodisfatta b'dawn ir-risposti. Il-Kummissjoni tatna risposta fid-dettall ħafna, tatna ħafna spinġijiet, ma pep, u issa nafu xem involut, u nafu xa il kummissjoni bil-flus f'dan il-budget, u xandaf f'moħħa li tamel. Allura, jekk ma hemmx domandi oħrajn, u jekk il-kollegi kollha jemnu bħalma nemmen jien li għanna bizziet informazzjoni dwar dan il-trasferiment, eh, allura nirrakomanda li nivutaw favur. Tajjeb, grazzi. Aħna diskutejna dan fit-tul qabel, ġifiri dawk favur ta' trasferiment kif proposta mir rapporter daw kontra. Grazzi, astenzjonijiet trasferiment 35 eh, jiwa adottat, ġifiri votajna fuq eh, Shanghai Express. Numru 40. Din hija kwistjoni li nħorġu flus mir-riserva għal Food Safety Agency din i-posponija l-aħħar darba għaliex ma kenniex informazzjoni minn naħat tal-Kumitat tal-Ambjent, għana ma konniex nafu jekk dan il-Kumitat kienx favur jew kontra li jinħelsu flus minn din ir-riserva u sadattant għana konna din nistennew, però issa nistenni rekomanda li napprovaw dan il-trasferiment. Tajjeb, grazzi ħafna dawk favur tal-proposta. Dawk kontra, astenzjonijiet. Tajjeb, id-deċidejna. U n-numru 40 għaddiet, 43. Din hija kwistjoni ta' flus għal proġetti tal-enerġija bija din hija parti mill-pjan tal-kupru eh, eh, ekonomiku. Network tal-enerġija, rrit tal-karbonju u eh, proġetti offshore. hemm flus mill-kapitli amministrativi u l-Kommissjoni m'għandix bżonn dan il-flus għal raġunijiet amministrativi għal daqstant nistgħu allura nużaw dan il-flus għal proġetti infushom. L-aħħar darba jiena diġà kont saqsejtkom, saqsejt lill-Kummissjoni biex tirrispondi malajr. Forse tgħidilna anki issa jekk dan proġetti jeżistux diġà hemm xi lista ta' proġetti jekk il-proġetti ġewx approvati, tista' tagħtina informazzjoni iktar tajtek jekk tixtieq. Jiena biss għandi kurzita fuq dan. Aħna konna l-koll interessati għaliex aħna nemnu li il-flus għandu jiġi moti li l-pjan tal-kupru ekonomiku biex jgħin li l-ekonomija Ewropea biex terġa' tqum fuq sqajha jiena nissuġġerixxi napprovaw dan trasferiment ta' flus. Grazzi ħafna. Allura, dan huwa il parti tal-2009 tal-Kipjan tal kup ta' favur kontra stenzjonijiet. Tajjeb, għaddiet, għal-daqstant naddu għal put 44. Dinja kwistjoni ta' aktar flus fi programmi ta' studji, dawn l-istudji huma neċessarji, dan huwa l-argument tal kummissjoni Biex il-programm ta' Stokkolma tal-2010-2013 ikun jista' jina ta' bażi ta' ħita. Biex bekk il-Kommissjoni, il-programm leġislativ tal-Kommissjoni jkun jista' jiġi preparat mod tajjeb permezz ta' program ta' Stokkolma u għal daqsan jiena niproponi li din proposta ta' trasferiment naċċettawa. Grazzi dak favur. Kontra. Wieħed kontra, astenzjonijiet tajja paddiet. Nadu għal 45. Għal darbohra dini dan għan fiq amministrativ għal eh, ħaddima. Uh, li mumiex għedin jaħdmu għalix l-ingaġġ tal-ħaddima ma jkunx eh, sardaqsek malajr kemm eh, kif suppost. Allura dawn hemm flus tal proġetti tal-Galileo pereżempju u oħrajn, issa aħna ma rridux flus li jkunem eh, ma rridux li jkun hemm flus li jqogħdu hemmhekk u ma jkunux qed jintużaw, allura jridu dan it-trasferiment. Tajjeb dak favur ta' Galileo. Kontra? Astenzjonijiet tajjeb, għaddiet U issa naddu għal trasferiment 48. Nishtiq niposponi dan sakemm niddiskutu il rapport ta' Surberger għat punt 11 Din hija kwistjoni tal-użu tal-fondi tal-ISF taħt il-fond ta' globalizzazzjoni u nissuġġerixxi li ngħaddu għal trasferiment 51 minn flok. Tajjeb mela allura nistennew ir-rapport ta' Reimer Bog fuq il-bażi legali. Nadu għal 51 mela dan huwa trasferiment għal Georgia, għal Kosovo, hemm il-missjoni ta' osservazzjoni għal Georgia u e, l-missjoni ta' osservazzjoni għandha bżonn ta' xi vetturi, hemm ħafna domandi li nistgħu nsaqsu dwar dan kollu. Però jekk aħna rridu li ikonna eh, budget fuq n-nies mill-Komitat tal-Budget fuq fil-laqa tal-CFSP naħseb li dan hija ċaġa importanti jekk ma rrid jiena lura favur ta' dan it-trasferiment. Tajjeb, ġarment il-paċi tkun ħafna ħjar mill-gwerra, tkun iktar jaqbillek finanzjarjament, għallura minnu favur il-paċi, ġviri dawk favur il-trasferiment, trasferiment 51 biex nifinanzjaw dan l affiċervazzjoni għal-paċi. Dawk kontra, Astenzjonijiet le, maħat, iġifiri u jgħetom sinġiet adottata. 52. Tajjeb għanna astenzjoni fuq il-paċi. enerġija intelligenti tajjeb ma nafx hekk il-ħodor mhix ta' dan. Fortunatament ma sibniex bizzejet nies li rridu dan it-tip ta' proġetti li kunu ta' suċċess u għal daqstant allura fir rigward tal-Aġenzija hemm xi flus żejda li suppost eh, ġi ntużat, però se jistgħu jintużaw jiġu ntużati għal dan il-proġett Issa għanna dawn il-515.000 euro li jistaw jiġu ntużati għal raġunijiet oħrajn u mux għal personel, għal daqsan naħseb li għanna nkunu favur. Għanna għal proġetti mux għal amministrazzjoni. Dawk favur ta' trasferiment u għamsin kif rektu proponi rapporter, dawk kontra. Astenzjonijiet tajjeb allura din għaddiet. Naddu għal trasferiment 54 dwar il-medja l-istess situazzjoni, però għazam ta' politika differenti, l-Aġenzija ma kellix bżon flus da' skem ippjanat fil-budget u allura dawn il-fles jistaw jintużaw għal proġetti eh, infusom għal daqstant jena nirrakomenda li l-Kumitat li il-flus jgħaddu minn amministrazzjoni għal proġetti. Dawk favur ta' trasferiment, jekk jġobkom kontra, stenzjoni waħda, mawx stenzjonijiet, għaddiet. Issa, l-aħħar transferiment, 55. L-istess situazzjoni pal qabel. L-Aġenzija eh, Eżekuttiva għal European Research Council, Konsil ta' Riċerka Ewropea, ma kienx f'pożizzjoni li Eh, ma kienx pożizzjoni li eh, timpiega nies daqs kemm ippjanata. Allura dawn il-flus li kienu immirati għal dan il-għan jista' għandhom jiena jgħaddu għal proġetti u naħseb li dan jagħmel sens għaliex il-Kunsill tar-Riċerka qiegħed hemm biex jassigura li l-ideat tal-seba tas-seba programm ta' riċerka jiġi implementat u għal daqstant jiena favur ta' dan it-trasferiment. Dan dinja xi ħaġa tajba ħafna, do trasferiment tajjeb ħafna. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet tajjeb ħafna, allura għaddiet u nifirħu lil Juta Hawk. Issa ser naddu. Grazzi tassew, grazzi tal-li għacċettajt. Grazzi tal-ċajt dan il-test. Mela, għana din fuq punt dissa. Mela, punt 21 ġir tirat u jan ispjegana dan il-punt. Mela, Kumitat ta' reġjuni, rapporter tal kumitat ta' reġjuni, Mela, aħna ser nieħdu il-Qorti tal-Ġustizzja u numru 4. 6, 7, 8 u 9. Mek għanna mobilizzazzjoni kollettiva ta' appropriazzjonijiet sabiex namlu pagament minn qabel ta' 5 miljoni fuq il-bini l-ġdid. Dan huwa ħlas li għandu jisir taħt forma ta' kera joħlas ħlas sal-2026 l-istat tal-Lussemburgu kif, kif autorizzajna fl-2007 u anki fl-2008 l-istess pagament aħlas biex innaqsu il peace futur għanna nkunu konsistenti meta jisu li e, surplus biex ninfinanzjaw il-abdawn la protezzjonijiet instab li fl-istati membri li kien hemm ukoll ħlasijiet li jridu jitqisu jittieħdu konsiderazzjoni bħal ħlas tal-implegati, salari, ġifri jridu jkunu konsistenti mal-politika awtorizzata mill-Kumitat tal-Kobu fil-2007 u 2008, ġifri l-istess jot tal-2009. Il-pagamenti minn qabel biex innaqsu il-pis futur, ġifri jina favur. Grazzi, mill mela inti rapporter favur dan? Hemm erba trasferimenti u ħanivvutaw fuqhom bħala xi sħiħa. Iva, hawnhekk għandna l-istess tisħiħ biex nikkumulaw 5 miljun euro minn erba sorsi differenti. Jiġifieri għalija dan huwa trasferiment wieħed, però Iva, ħanivvutaw fil-blok sħiħ. Mela, is-suġġett huwa suġġett wieħed, item wieħed għalhekk nistgħu nieħdu nivutaw dan il-punt bħala blok. Ġifieri dawk li huma favur it-trasferimenti hekk kif ġew suġġeruti minn l-rapporter dawk kontra mela wieħed ngħid li ta' kontra astenzjonijiet grazzi tassew mela din ġiet adottata. Sur rapporter sa nistgħu nkomplu Komitat ta' Reġjuni punt 5 għal Komitat ta' Reġjuni U għonek għandi numru ta' problemi mal-politika biex imbidlu il-computers. Il L-ammont huwa kważi 300.000 euro u din fasla li tkun politika miż-żewġ istituzzjonijiet u għandha tiġi trattata bħala livell ugwali, ġifri kemm eh, il-Komitat ta' Reġuni kif ukoll il-Komitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew xana jkonna bżonniet bħal tibdil ta' computers, dinja politika, pero din maġit, il-budget maġiex imbassar għal-2009 u għalek jien għandi bżon ġustifikazzjoni, għandi bżon raġuri, dinja parti mit trasferiment fiż-żewġ każijiet kemm fil-Kumitat ta' Reġuni kif ukoll fil-Kumitat Ekonomiko Soċjali Ewropew. ċfri li konna trasferiment ta' flus għal ranġamenti tal-computers. U nista' nappoġġa bisħiħ il-partijiet l-oħra ta' trasferiment għal Kumitat ta' Reġjuni ġifiri jina kontra li naċċetta illum għaliex qed noqgħod nistenna raġunijiet oħra għal ammont ta' 2009 elf euro għal tibdil ta' computers anki per eżempju infrastruttura, per eżempju amara, dispatching systems, pjattaformi tekniċi ġodda, xfin il-partijiet l-oħra IVA. Imma l-computers le. Grazie ta' sew, ġri jek jina t-nifmek, inti għed eh, uh, tamel l-istess proposta għal żewġ trasferimenti, żewġ proġetti ta' trasferiment li għandhom istess suġġett però ikopru żewġ istituzzjoni differenti, għandhom istess politika tal-Komitat Reġjuni u tal-ESC. Mela, tajb wis, mela, minn perspettiva legali, aħna edin hawnhekk biex ngħidu jekk għannix oġġezzjonijiet issa inti jider li għandek oġġezzjoni f'kull każ ġifri l-ewwel parti tibdil tal-computers fejn Umbat mandekx oġġezzjoni oġġezzjoni fuq il-tini parti ta' trasferiment, parti 2, li u werba'. U għalek inti jatti proponi li tiħu l-istess deċizjoni għal Komitat ta' Reġuni kif ukoll għal EESC li ovvjament għandhom politika konsistenti. Allura, hawnhekk jina rrit nieħu żewġ voti għaliex żewġ istituzzjoni tal kemandon għandhom politika l-istess, però għal Kumitat ta' Reġjuni jiena ser nressa il-proposta ta' rapporter. Mela, hemm oġġezzjoni biss fuq l-ewwel parti, ġifiri tibdil tal-computers. Le, minix qed inkun korrett? Għanna kwistjoni iktar sofistikata, għanna kien għandi oġġezzjonijiet għat-tibdil tal-computers u dan huwa punt erba wieħed a u għalbqija ta' erba wieħed, ġifiri be u ċe, mandi oġġezzjonijiet, ġifiri dan punt wieħed fuq it-tibdil tal-computers biss din ir-raġuni. U fil-kas ta' EESC, dan jidher ċar għandna it-tibdiliet tal-computers u għal-numar wieħed, numru t għandna dispatching systems u jien m'għandix problema bi dispatching systems. Mela, Enidu dan, nilqaw dan il-punt għal boħra. mela ħan diskutu ftit, mela l-Komitat ta' Reġjuni r-rapporter għandu oġġezzjoni fuq e erba wieħed A. Ġifri inti titqajjem oġġezzjoni fuq dan il-punt speċifiku partikolari. Mela, minu favur il-proposta li saret minna ta' rapporter? Grazzi. Minu kontra? Grazzi, astenzjonijiet. Għanna stenzjoni wahda. Mela, l-oġġezzjoni hawnhekk tqajmet fuq dan il-punt speċifiku se nistgħu ngħaddu għal l-istituzzjoni tal-EESC. Għanna l-istess ħaġa u xek sur rapportier. Iva, eżattament. Għanna u wieħed għax għanna trasferiment tibdili ta' computers, jgħandi oġġezzjoni, u għax għandi bżon iktar raġunijiet, u It-tieni punt, Central Security Dispatching System, hawnhekk m'għandix oġġezzjonijiet. Mela dawn huma l-oġġezzjonijiet. Mela hawnhekk għandna punt 2.1 fejn inkoplu l-computers issa. Dawk li huma favur l-oġġezzjoni, grazzi, dawk kontrassa, astenzjonijiet. Tajjeb wisq. Mela, issa hawnhekk koprejna is-sur l-aġenda tas sur Lewandowski. Le mhux il-każ? Skużani, hemm punti uħor mill-qorti tal-awdituri li janna il aħdan il-punt. U ma ser A post għal dipo, post, dan it-tip ta' trasferiment għanna artiklu 47 ta' regolament finanzjarju, għonek għanna trasferiment jew trasformazzjoni li qed joħloq tfaddil is-savings. Il l-AST u tajb wismela li president inti qed proponi li ma nqajmux oġġezzjoni ta' hawnhekk u jekk hawnhekk ħatma. Jien meta niproċedu b'dan il-mod mela nirringrazzjak Sur Lewandowski hawnhekk għandna l-aħħar vot fuq punt 10 fuq l-Aġenzija Kimika Ewropea. Signora Formajer, mela eżis kollegi, għawnek għanna kwistjoni tal-binin as komplikata minn dik li konna nindiskutu aktar kmini. Hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, l-Aġenzija Kimika Ewropea. Dan l-Aġenzija għaf Helsinki qiegħda bbażata f'din il-belt. Hemm madwar 450 impjegat qegħdin jaħdmu f'din il-kumpanija, din l-Aġenzija u madwar telef, area e, e, ta' madwar għaxar telef. metru. Din l-Aġenzija titratta ma' ħafna informazzjoni konfidenzjali u fil-fatt tittapplika ħafna regoli ta' livello li konfidenzjali hemm fil-fatt ħanut fil-bini u anke hemm ħafna trakkijiet iridu jmorru viċin dan il-bini. U xi drabi huwa diffiċli ħafna biex wieħed iżommajni fuq dan il-bini u jkun hemm monitoraġġ sħiħ, għalhekk forsi issa issa fil-fatt l-aġenzija kella kella tara kx tista' tagħmel biex issaħaq il-sigurtà ta' dan il-bini. hemm ukoll possibilità li nbidlu l-bini, l-impjegati jridu reġistraw il-kimiċi u forsi dawn il-impjegati m'għandhomx għalfejn bidla ta' bini, però jista' jkun hemm ammont ta' bini li jiġi mikri għal raġunijiet partikolari, anki forsi tisir infrastruttura ġdida fil-bini. Il-prezz ta' dan il-bini li jista' jinkera huwa madwar 17 euro punt erba għal kull kilometru kwadru, kull metru kwadru, u l-ispazju ta' dawn il-metri kwadri huwa huwa daqs l-ispazju li hemm f'din l-aġenzija diġà. Grazzi tassew, jgħid iċ-ċer aħna ser nerġaw nfakru dan il-punt, aħna diġà kellna skambju ta' opinjonijiet mal-direttur tal-aġenzija, ġifna diġà fejn ir-rapport nerġgħu nirrepetu ruħna. Minu ma minu favur dak li qalet ir-rapporter m'hemmx aġġezzjonijiet, dawk kontra, astenzjonijiet, tajjeb mela ġi deċis. Mela, eżis kollegi, hawnhekk wasalna għal tmim tal-laqa, kien hemm punt wieħed biss Rapporter kien Sur Reimers, fassal il-rapport fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Ġustament, dan ikopri numru ta' dossiers, però l-Kommissjoni ma għadha resqitx l-opinjoni tagħha u għalhekk forsi nistgħu nipposponu d-diskussjoni. Kif tixtieq inti? Sur Bog, grazzi ċer l-aħħar laqa diġà konna ħarisna lejn il-proposti tal-Kummissjoni biex nimmobilizzaw il- fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni konna bdejna niddiskutu dan il-punt. Għalkemm aħna nixtiqu nejnu l-Awstrija, l-Svezja, l-Olanda, l-ammont ser jkun madwar 15 miljun euro jekk minix sejjer żbal l-aħħar li kellna il-Kummissjoni fil-fatt ammettiet li minħabba il-vot li ġi minn qabel vottana ser tipprova tassikura li dawn it-tlet talbit jistgħu jiġu trattati b'mod separat u mhux bħala vot sħiħ għaliex aħna qbilna u l-Kummissjoni ħasset li aħna ridna li kolna proċedura b'xejra li tkollha xejra dominanti, però meta qed inqisu din is-sitwazzjoni aħna ma ridniex nivvutaw kull tip ta' kwistjoni fl-imkien, u għed dawn il-kazijiet jista' waħda mill-każijiet tista' tkun aktar problematika minn oħrajn u ma nix li noqogħdu ndewmu id-deċiżjonijiet fuq dawn is-sitwazzjonijiet separati għalhekk aħna ridna li nitrattaw dawn it-talbiet, ġifieri l-mobilizzazzjoni tal-fond ta' globalizzazzjoni b'mod separat. U biex naġġarnakom aħna tal-opinjoni Għanna l-opinjoni tal-Komitat tal-Impjek, għanna diġa dan il-rapport jgħat fidejna u nixtieq naqra aktar tweġibiet minnaħa tal komissjoni meta nqisu ħafna mill-mistoqsijiet li tresqu minn dan il-Komitat tal-Impjek. Għaliex jekk aħna mhux ħajkolna tweġibiet sodisfaċenti minnaħa tal-Kommissjoni jiena ser inkun marbut li nikkummenta marbuta ma' dawn il-mistoqsijiet fil labu sa' riżoluzzjoni tiegħi, speċjalment meta niġu għal punti bħal paragrafi wieħed sa' erba fl-opinjoni u meta nitkellmu fuq paragrafu 1 u li għandhom x'jaqsmu ma' Volvo fl-Iżvezja, hemm kwistjonijiet hemmhekk anki għal mistoqsijiet għal kummissjoni u anki mistoqsijiet għal istati membri pal iżvezja mbagħad meta niġu għall awstrija għandna paragrafu tlieta, il-Kumitat tal-Impik għajjem għal darbohra li aħna rridu nħarsu għal miżuri ta' assistenza mhux biss għall-impjegi jider li jem 6500 euro għal kull impiegat u fil-Austria jider li jem 14 il-lelf allokat għal kull xogħol li jintilef, ġifiri jem qabża fl-ammont ta' flus meta niġu għal eh, kumpens, meta jintilef xogħol, ġifiri il-Kommissjoni għadha tiġġustifika din il qabza mbagħad il-Kumitat tal-Impjek ukoll fil-gwart eh, il-Kas Haymans dwar il-kas Heymans, il-komitat saqsa jekk danux flus li għandhom xjaqsma flus li għandu jiġi allokati ma' situazzjoni li jen fl-Olanda, pero l-kumpanija għanda ferrat anki fil-Belġu u fil-Renju Uniti, ġifri xnajdu dwar telf tal-impjek għamma jek f'dawn il-pajizi. Dan huwa punt li ħassab ħafna l-Olanda, bat hemm punt ieħor mill-kumitat li ħarġ mill-kumitat tal-impjek. Huma mhumiex sodisfatti mijaf fil-mija għal fatt li dawn il-miżuri huma simili għal miżuri li u huma koperti minn kofinanzjament tal ISF. Di miex biss tweġiba jnaf li m'għandniex ħafna ħin, però forsi l-Kummissjoni tkun tista' tagħtina kemm xejn informazzjoni dwar dan għaliex inkella jiena nixtieq nibni iktar fuq il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni tiegħi nix indaħħal fil-mozzjoni tiegħi għaj kommenti minnaħa tal-Kumitat tal-Impjeg fil-waqt li aħna nkunu qegħdin nistennew il-Kummissjoni biex tipprovdajna aktar informazzjoni. Grazzi. Rapporteur, donc euh, Grazzi ħafna rapporter, aħna issa m'għandniex uh, ħin biex niftħu diskussjoni, sfortunatament, pero il-Kummissjoni semat il-mistoqsijiet tiegħek biex twiġa pal kwistjonijiet li tqajmu fil-Kumitat tal-Impjek u għalhekk aħna nistennew li nirċivu tweġibiet qabel ma aħna neżaminaw ir-rapport u anki nivvutaw fuqhom jiġifieri dan ser jgħaddi għal kumitat tal-Impjek u anke l kumitati Eżekuttivi sabiex dawn id-dossiers ikunu preżentati lilna wieħed b'wieħed sabiex bekk aħna ma nkunux uh, mafusa li indewmu jew nittardjaw l-opinjonijiet, speċjalment jekk huma opinjonijiet favorevoli. M'għandniex għaw ma li kella u ma jkunu eh, miżmuma minħabba kwistjonijiet oħra. Mela, permetuni nfakkarkom li tlieta l-ewwel ta' Diċembru, l-ewwel u t tini ta' Deċembru, aħna ser ikollna l-sessjonijiet li jmiss u aħna ser nkunu din niddeċidu fuq il- il għattana 13 Deċembru. Is-Sinjur Oman li kien assistent għana tista' tolli dejk Pavi? Tistaw jekk joġobkom tuħ ċabċipa? Pavi? Pavi ħajkun hawnhekk magħna għall-aħħar darba f'dan il-Kumitat tal-Budget. Hija kienet hawnhekk magħna għal tmien snin, però issa misser tħallina 100% għaliex permezz ta' trasferment li aħna approvajna i ser sejra Helsinki fletxe sabiex ikun tista' tibqa' mal-familja tagħha però ma jkollix għalfejn tħalli ix-xogħol tagħha mill-istazzjonijiet għandna wkoll xampanja għalija hawnhekk sabiex tkun tista' tiċċelebra dan il-pass fil-karriera tagħha mela hawnhekk intemmu laqgħa tagħna u narawkom waqt il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni l-ġimgħa li ġej. Nar derba, grazzi.